u jekk ma uħat li jikkumenta fuq mela dawn il-minuti u ma approvati. Il-Sinjura Isabella Martini għalt li li hija inaqdet mal-grupp ta' ECR, rċivejtu kol informazzjoni um, mill-grupp tal-Essandi u l-ECR u tal-membri mux iskritti.